Pan Przewodniczący! E, colleagues, please take... Kollegi, jekk joġobkom sibu postkom. Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Eżis kollegi, signori. sfortunatament għandi aħbar ħażina x'naqsam magħkom. Ippermettuli illi ngħidilkom kemtejn. hija aħbar tassew taswit il-qalb. Is-Sur Angelo Vassallo tal-età ta' 57 sena il sintku ta' Podika fir-reġjun ta' Kampanja fl-Italja inqatel nar il-ħadd li għadda mill-kamorra meta kien fi triqtu lejn id-dar. Kien eh, magħruf bħala sintku li jaħdem favur l-ambjent għax kien jaħdem ħafna għal din il-kawza. Is-sur Vassallo dejjem iġġielet kontra l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata fil-belt tiegħu. Kien persuna ta' sew umana u kellu relazzjoni eccellenti ma' ċittadini tiegħu. Mannix nissottovalutaw ir-rwol tal-kriminalità organizzata għanna naħdmu fl-imkien b'solidarjetà biex neqirdu darba dejjem dan il-gwajn mis soċjetajiet tagħna sabiex il-mewt ta' Angelo Vassallo ma tkunx ma kienx tkun ma, ma, ma xi ħaġa moħlija li saret għal xejn jekk joġobkom u mobil wieqfa ħanamlu minuta ta' silenzju għal memorja tiegħu.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 Kollegi, jekk issa naddu għal votazzjoni. Qed nara l sur Karim jixtieq jagħmel point of order. Sur President, grazzi. 48 sija oħra eh, miljuni ta' musulmani kunu għadhom edin jiċċelebraw eh, l-Eid u l-musulmani kunu u, u fil- L-Istati Uniti kunu għadhom qegħdin ifakru il-9 ta' settembru meta ġradik it-traċedja. Nittama illi din il-kamra u koll tfakkar dan il-moment traġiku. The extreme act of Quran burning is the il ruq tal-Koran huwa l-aġir ta' raġel wieħed li mandux jintrabat mal-punent u mal kristjanezimu Dan il-pastor għandu jifem illi billi għamelek musa jgwadanja xejn u anki f'pajjiżu stess ġi eh, izolat. U għabis meta aħna nitkelmu nitkellmu u niftemmu ma' xurxin illi nistaw naslu ximkien. Grazzi.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 biex jgħidlek illi irrid jagħmel point of order kont tajlu taħt li ma regola jrid jitkellem.